bniedem u tal-prinċipi ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt. U l-ewwel punt huwa dwar il-libertà reliġjuża fil-Pakistan. Hawnhekk indur lejn ir-rapporters l net il-sur Tanok għal minuta. Signora President, il-Pakistan ma kienx kapaċi jibni demokrazija u dan għamel ħafna impatt fuq il-libertà tal-reliġjon f'dan il-pajjiż. Repressjoni tal-minoranza u b'natura militari għal kem dan l-aħħar il-gvern ħaxi passi. Il-Kostituzzjoni tal-Pakistan għal kem tgħid li hemm libertà tal reliġjon għandha liġijiet bħal dik tal-blasfemija illi jiġu li bija jiġu persekwitati il-reliġjoni ta' minoranza li l-enfasi tal-identità ta' reliġjon kienet il-fondazzjoni tal-Pakistan imma issa hemm eh, ħafna intolleranza ma' dawk li ma jaqblux fil-twemmin tagħhom messaġġi anka ta' mibbeda lejn il-ponent illi eh, minnhom irriżultaw ħafna għal atti estremisti anka kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea u minn pajjiżi stess. Il-moviment ta' talibani u koll um, eh, għandu l-influenza tiegħu f'dan il-pajjiż. Il-xejn uh, ma ħajinbidel fil-Pakistan qabel ma eh, titranġa u jkun hemm aktar edukazzjoni biex jkun hemm aktar tolleranza u libertà. Il-rapporter li miss Signora Raten Maki. Grazzi. Il-grupp tiegħi għal dej il-qa. il-miżuri li ħal gvern tal-Pakistan minn Novembru 2008 u jappoġġa l forzi tal-Ministru tal-Affarijiet tal-Minoranza tal ministru tal affarijiet tal minoranza u anka il-kumitati li qegħdin jippromovu dialogu bejn ir-reliġjonijiet, pero għat baqa' ħafna xisir f'din it-triq lejn il-libertà ta' reliġjon fil-Pakistan. Il-rapporti u servejs li saru minn Aġenzija Independenti juru li l-minoranzi fil-Pakistan mandomx libertajiet ċivili bażiċi u laqqas eh, opportunità opportunità għuali fl-edukazzjoni, fil-politika u fix-xogħol. Qed ikun hemm użu eh, ħażin u diskriminazzjoni lej eh, nista kull età fil-pajjiż. Nafu li n-nisa għandu eh, jifacċaw abbuż domestiku kemm psikoloġiku kif ukoll fiżiku. U għat irridu namlu ħafna u ħafna biex nirranġaw l-affarijiet. L-awtur li jmiss, is-Sinjura Korola. Grazie, Signor President il-rezoluzzjoni tal-Pakistan tajjem il-kustjonijiet illi aħna nistaw narawhom bajnejna. Per eżempju, il-reati tal-blasfemija irridu però naraw ukoll il xogħol siwi li qed eh, jipprova jagħmel il-gvern bħalissa u għana ninkoraġġixxu il riforma eh, biex eh, fil-liġijiet biex jiġu rispettati il-minoranzi aħna grati lejn ix-xogħol li qed isiru riformi min-naħa tal-gvern u nasbu li sar progress. Ġifiri, hemm xi passi li qegħdin mixin fid-direzzjoni tajba rajna u sinjali oħra ta' inkoraġġiment u Għalek naħsbu li progress jgħat isir lejn din il-libertà, din hija importanti fil-ġlida kontra il-terrorizmu, għax wieħed irid jara x'inhu l-kawżiet reali ta' terrorizmu. U e, jekk jirnexxilek tagħmel dan ikun jistħoqlok anka il-Premju Nobel, il-kelim li missa uh, Signora Oldenberg. Grazie ħafna President bħala rappresentant ta' komunità bazzata fuq l-ugwaljanza u t tolleranza aħna irridu nġildu kontra diskriminazzjoni anka jekk din tkun edha lil ħafna mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea il-proibizzjoni il proibizzjoni tal mill-listi tal-elettoratija prassi diskriminatorja fil-Pakistan u l-Kostituzzjoni tal-Pakistan taqsem lil-Pakistani bejn dawk li huma Musulman u dawk li mhumiex. Anka il-passaporti edin juru l-informazzjoni dwar ir-reliġjon ġo fihom il hemm diskriminazzjoni kontra l-minoranzi u ma jistawx isiru qaqas pubblikazzjonijiet. Il-liġi tal-blasfemija eh, timplika wkoll il pina tal-mowt. U l-Unjoni Ewropea trid eh, tara li din tkun qiegħda fuq l-aġenda tal-taħħa eh, l-Unjoni Ewropea għamlet ftejjim mal pakistan xi snin ilu Eh, ta' 200 miljun euro. Eh, u għalek rridu naraw illi minnaħa tal-Pakistan veru jkunu lesti għal bidla sistematika. Il-Kostituzzjoni dan l-ħarġiet emendata u nisperaw li kunem dispozizjonijiet li palissa huma diskriminatorji li jimbidlu u kol. Mela, il-kellim li Miss Nielsen għal minuta u nofs. Grazzi, signor President. Il-libertà ta' reliġjoni xi garantita fil-Pakistan fl-2009 kien hemm żied ta' attakki violenti kontra l-minoritajiet reliġjużi anka qtil u minn dakinhar law 80% tal-minoranza eh, din jiexu fil-faqar. Pero din miex l-unika problema tal-violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, hemm l-istituzzjoni tal-assemblea, hemm teddit li soċjetà ċivili, arresti, persuni ġo kidnappjati u anka til minn mindu il-Pakistan wara appoġġ kontra il-terrorizmu ħafna Eh, suspettati ġew detenuti ma hemmx eh, avokati eh, m'hemmx postijiet ta' detenzjoni iddekjarati u qed isir anka torturi. Kien hemm ħafna priġunieri fl-2009 u eh, hemm ħafna iktar priġunieri milli jiflaħ il-ħabsa. Il-nisa huma vittmi tal-vjolenza, tal-istupru. Eh, nisa ġew maħruqa Eh, eh, kolli bżon jumej jena mux zoċ minuti biex nispiega xinuwa minn xie xaddejjien n-nisa u l-zazax tfajliet fil-Pakistan u la aħna fil-parlament naqblu madrittijiet tal-bniedem u għedina l-qalbna ħafna għanna ikonna kapaċi nużaw il-vito fil-rigwar tal-ftehimiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Pakistan sakemm dawn jipprovdu il-garanziji għal ċittadini pakistani u oħrajn li jgħixu ċittadini oħra li jgħixu fil-Pakistan il-kelema li Mrs. Higgins bħala soċjalist li jiena niġi ta' drittijiet ta' kull individu għal eh, libertà ta' reliġjon u għal prattika ta' reliġjon taħt eh, il-drittijiet fundamentali. Il-ċittadin tal-Pakistan, speċjalment minoranzi reliġjużi, bħalissa qegħdin maqbudin bejn eh, il-doppja faċċa tal-Stat tal-Pakistan u anka Eh, bejn il-forzi ta' Taliban infushom dawn huma konċedizzjonijiet fundamentali għanna fil-gruppi leminin nek eh, dawn jaqblu mal-drittijiet fil-Pakistan imman bat jappoġġaw il-gwerra fil-Afganistan li għanda l-impatt eh, negattiv fil-Pakistan il-qtil ta' ċivili fil-Afganistan permezz tal-forzi armati u anka bl-armi stess tal-ponent barra milli hija ċarġa kriminali qed twassal biex nies jissieħbu ma' gruppi reazzjonarji anka l-istruttura kapitalista u l-faqar eh, għandhom l-impatt tagħhom. Il-gvern li jem palissa u l-oppozizjoni palissa mux għedin rispondu għal tġijiet ta' ċittadini u organizzazzjonijiet indipendenti għedin situazzjoni kritika nofs miljun ruħ jipruvaw jibnu eh, għaqda eh, soċjali u jaqdu in-nisa u l-irġil. Din hija direzzjoni li il-Pakistan għandu jieħu grazzi. Issa fisem il-gruppi politiċi għanna s sur Poselt għal PPE. President il-Pakistan huwa alleat importanti ħafna għalhekk aħna rridu nagħmlu differenzi imma għandna nkunu kritiċi u koll huwa pajjiż li aħna rridu nirrispettaw. il-żewġ pajjiżi l-Indja u l-Pakistan għandhom minoranzi u fil-oriġinarament kienu tolleranti ħafna. Din it-tradizzjoni għandha tiġi rinforzata, ġifiri tolleranza għal minoranzi reliġjużi kollha fosthom anka il-Kristjani aħna din għanna nisħuwa għaxak ma tkunx l-Europa min se jiddefendi l-insara għala eh, kollox aħna għaw percentaċ oli tansara fl-Europa u għalek u għaddover li nihdu din il-ġlida fidejna aħna nirrispettaw l-Pakistan anka il-ruol ta' meċċeja li għandhom fid-dinja Islamika imma jissaw kollom ruol kostruttiv. Għal il kellim li jmiss il-liġijiet fil-Pakistan jiġu abbużati mill-estremisti bħala skuża biex jużaw il-violenza kontra l-minoranzi reliġjużi u mhux reliġjużi, il-libertà ta' reliġjoni hija importanti, imma anka l-libertà li ma tkunx tisef reliġjoni hija importanti wkoll. Problema wkoll b'dawn il-liġijiet tal-blasfemiji eh, fejn il-libertà qed tiġi ripressa fisem reliġjon. Eh, Fil-fat il-Pakistan qed jipprojbixxi social networks. Il-miżuri Eh, biex in-nies ma jitalmux eh, dwar u ma jismawx insulti eh, qed iġelu li jiġu projbiti ċertu sit fuq l-internet. il-Facebook u servizzi oħra online huma importanti ħafna huma passaċ għad-dinja kollha jiftu eh, għajm l-informazzjoni u l-kuntatt għal ċittadini tal-Pakistan u tippermettilhom ikollhom skambju ta' idejat speċjalment fir-rigward taż-żgħażagħ eh, għax is-siti mm, eh, fihom ħafna informazzjoni li ġurnalisti għandhom ikollhom id-dritt li jitkellmu b'mod ħieles anke jekk dawn użaw insulti. Eh, Fil-Europa u koll aħna nasfidi eh, teddit eh, li l-ġurnalisti qed jisiru anka fil ewropa stess. il-ġurnalista tikollhom bżonn min eh, jipproteġihom minn teddit eh, anka lejn ħajjithom. Moreba on behalf of the ECR group for a minute, please. Eh, pani Przewodnicząca, wybory... President, l-elezzjonijiet fl-2008 er, er, irritornaw il-demokrazija ċivili fil-Pakistan imma xorta waħda tem problemi fir rigward tal-libertà tal-reliġjon il rezervi tal-xol fil-settur pubbliku u miżuri oħra li qegħdin jittieħdu jimminaw l-istabilta fil-pajjiż. U ir-regoli E, fil-rigward minoranzi mhumiex ċari dan l-aħħar sentenza dan l-aħħar kopja nisranija żgħira ingħataw sentenza ta' 25 sena il-ħabs għax użaw il-bibija. Fi ħafna villaġġi ta' tramuntana għadha tapplika l-liġi tax-xarija rridu nkomplu niddefendu drittijiet fundamentali fil-Pakistan u ninsistu l-autoritajiet jipermettu il-libertà ta' reliġjon li ċittadini tagħhom. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena naqbel mod sħiħa ma dak li ntqal sissa dwar il-ksur tal-drittijiet fundamentali li qegħdin naraw fil-Pakistan b'mod partikolari nixtieq semmi l-kwestjoni tal-persekuzzjoni tal qed isofru il-poplu tal-Amadija fil-Pakistan. Din hija persekuzzjoni til eh, diskriminazzjoni fuq kull livell fis-soċjetà u din hija għaddejja sal-ġurnata tal-lum minkejja il-fatt illi il-gvern tissaw ta' qabel u l-autoritajiet eh, wedu titjib imma dan titjib għadna ma lajn il-persekuzzjoni għadha għaddeja l ekwasal iż-żmien biex il-komunità internazzjonali flimkien mal-Unjoni Ewropea tqum u tintervjeni biex tipprevjeni dawn l-attakki illi qed isiru ħin kollu kontra dawn iċ-ċittadini fil-Pakistan. Grazzi. Fisem li FT is-Sur Belder. Għażewġ minuti. Grazzi ħafna President. Bil-fondazzjoni tal-Istat tal-Pakistan, il-fondatur għal illi il-prinċipju tal-istat il eh, jgħid illi kulħadd għandu eh, jgawdi mill-ugwaljanza, però dan mhuwiex il-fatt palissa minn eh, min sara l intimidati qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet diffiċli fil-bliet u anka fil-żoni rurali. Is-sistema legali fil-Pakistan tgħid anzi edha e, qed eh, eh, eh, ah, tagħmel is-soċjetà aktar iżlamika u qed aggrava il-sitwazzjoni tal-komunità Kristjana fil-Pakistan għanna il-liġijiet tal-blasfemija li ġew approvati fit-tmeninijat u dawn tiħolqu diffikultajiet għal persuni li mhumiex musulmani. li huwa perikolus ukoll huwa illi dawn il-liġijiet jistaw waslu għal sentenzi ta' ħajja fil-ħabs għal ħafna in sara jew anzi għal pina tal-mewt innifissa. Abbażi tal-evidenza li tiġi provduta minn musulman in-nisrani jista' jiġi maqtul għalek din hija xi ħaġa li qed toħlo atmosfera ta' inċertezza u ta' ansjeta u hemm persuni li qegħdin jispiċċaw il-ħabs mingħajr l-ebda dritt ta' tiviża. Għalhekk aħna nixtiequ illi nassikuraw illi l-awtoritajiet tal-Pakistan inneħħu dawn it-tipi ta' diskriminazzjonijiet kontra minoranzi tal reliġjużi Grazzi. For one minute, please. Sam il-kelima individuali l-onorevoli Andri Kejna għal-minuta. Grazzi l-Kostituzzjoni tal-Pakistan tagħmel differenza bejn il-Musulmani u dawk li mhumiex Musulmani u għal-dastan twassala diskriminazzjoni għabbażi ta' reliġjon. Dan il-kuntest u importanti li nfakru illi f'Diċembru 2009 il-President Asif Ali Sorderi tenna il-weda tal-Partit tal-Pakistan tal-poplu biex id-drittijiet tal-minoranzi jinżammu u dawn il-minoranzi ikunu trattati bħala ċittadini ugwali. Sfortunatament il-minoranzi fil-Pakistan huma mamċaħta mill-libertajiet ċivili bażiċi u opportunitajiet fil-postijiet tax-xogħol u fir-rappreżentanza politika u f'kol fl-edukazzjoni għal daqstant l-istampa ġenerali dwar il-libertà reliġjuża fil-Pakistan minn ma nidħol fid-dettalji hija waħda kontroversjali u twassal għal ħafna tħassib Jiena nixtieq nisħaq ukoll dwar kontradizzjoni bejn il-gvern tal-Pakistan l-impenn tiegħu għal libertà ta' reliġjon u r rwol tiegħu ewlieni fil-organizzazzjoni tal-pajjiżi Iżlamiċi biex huwa dejjem iżomm mal-aġenda ta' Nazzjonijiet Uniti. Jiena nixtieq infakkar il-konklużjoni tas 16 ta' novembru 2009 tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar ir relazzjoni bejn il-Liġi internazjonali ta' Dritti tal-Bniedem illi tħares l-individwi, l-gruppi ta' individwi u l-kunċett ta' defamazzjoni ta' reliġjon. Grazzi. Grazzi, nixtieq infakkarkom illi ma tantx għandna ħin lejla u kull min qed jaqbes il-ħin disponibbli tiegħu qed jieħu mill-ħin tal-proċedura catch DI. Onorevoli Czarniecki għal minuta. President Membru. Aziz membri. L-Amerikani jgħidu illi mem xejn hieles. Aħna ma nistawx nejdu eh, nejnu l pajizi għal xejn, għal xmem xej bxejn. Ejjew, nistaqsu għal xaħġa. Ejjew, nistaqsu għal rispett. Għall-inqas għal standard simili. Għal dawk li aħna nikkonsidrawhom li huma punti morali prinċipali għal ġirtana. Fil-Pakistan għal bosta snin issa dawk li mhumiex musulmani ġew persegutati u fosta mem il-Kristjani. Din hija sitwazzjoni illi mhijiex tollerabbli. Aħna spiss nitkellmu dwar il-minoranzi reliġjużi jew mhux fl-Ewropa u in. Issa ejjew nqumu nsemmaw leħinna u niddefendu l-Kristjani u l-minoranzi l-oħra fil-Pakistan. Ovvjament, Din miex l-unika problema fil-Pakistan. Din qed tiġużata bħala strument fil-politika u fl-għajnuna tal-pajjiżi u l-instabilità. Hemm żewġ fatti xirdu niffaċċjaw fis-sitwazzjoni tal-Pakistan. L-ewwel ħaġa li l-Pakistan hija eh, imsieħeb strateġiku ewlieni fil-ġlieda tagħna kontra terrorizmu aħna rridu nagħmlu kollox biex nissalvagwardjaw is-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej. Il-punt li ieħor huwa illi fil-Pakistan hemm attitudni differenti lejn il-minoranzi etniċi u reliġjużi hija waħda differenti minn dik li aħna mdorrijin biha fl-Ewropa jew f'demokraziji żviluppati. L-Unjoni Ewropea ma tistax tala għajnejha jekk pajjiżi oħra il-drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu imkazbra għalhekk aħna irridu insemmaw leħinna anke jekk hemm imsieħba strateġiċi li huma voluti. L-Unjoni Ewropea tista' tkun kredibbli jekk iżomm dawn il-pajjiżi terzi responsabbli jekk hija jirnexxilha solvi problemi ta' minoranzi etniċi u reliġjużi eh, ġewwa dara stess, jiġifieri wieħed mill-valuri u l enin tal-Unjoni Ewropea huwa li tħares il-minoranzi etniċi u reliġjużi u l-Unjoni Ewropea tittapplika dawn ir-regoli fil każ tagħha stess allura trid tapplika daw ir-regoli fuqha stess. Hemmhekk biss aħna nkunu nistgħu nżommuhom responsabbli li msieħba tagħna għal l-aġir tagħhom. l Zobro għal minuta. Sur President, aħna narfu l-fatt li Pakistan huwa involut kontra l-terrorizmu internazzjonali ma dan kollu. Aħna ma rridux ninsew il-problemi l-oħra fil-pajis, iġifiri il-ksur ewlieni ta' drittijiet tal-minoranzi l-iktar dawk reliġjużi u kristjani. Aħna spiss nisimaw battakki, anke qtil ta' kristjani, fejn in-nies jinħarqu ħajjin għaliex sempliċement huma kristjani, nisa u tfal fost l-oħrajn. Għaliex dan qed jiġri f'pajjiż fejn għandu rwol daqshekk importanti fil-ġlieda kontra terrorizmu dan qed jiżri għaliex l-awtoritajiet fil-Pakistan kontribwixxew għall-atmosfera attwali fil-pajjiż. Leġislazzjoni dwar il-blasfemija pereżempju jew inkella l-fatt li forza tal-pulizija ma, ma jaħdmux kif għandhom jaħdmu. Dan l-aġir kollu huwa xi ħaġa li aħna fl-Unjoni Ewropea irrid ikonna pożizzjoni soda dwarha. Nara Kastler għal minuta. 75% 80% tal-Kristjani madwar id-dinja huma perseguitati. U hawnhekk aħna fil-Parlament Ewropew qegħdin nippruvaw niddefendu id-drittijiet tal-bniedem. Għal-daqstant jiena naħseb illi sfortuna illi liberali u naħa xellu kawnek f'din il-kamra jibqaw sikta dwar il-destin tal-Kristjani madwar id-dinja. Jiena kontent li għanna rizoluzzjoni għawnek dwar situazzjoni terribli eh, fil-Pakistan. 95% tal-popolazzjoni tal-Pakistan hija musulmana, il-bqija huma kristjani u induisti. U bħala kristjan jiena nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi hemm il-vjolenza fuq il-Kristjani bħalissa aħna fid-dinja ċivilizzata irridu nqumu, irridu nitkellmu, semmaw leħinna kontra dan aħna nikoperaw mal-Pakistan u fil-ġejjini naħseb illi aħna bħala kriterja ser ikkonna nużaw din il-kriterja bħala waħda li ninsistu ħafna dwarha. Suppost għanna żewġ minuti biss disponibbli jiena ħaniħu erba kelliema l-ewwel kelliem fil-proċedura kex l-Onorevoli Gala. Grazzi tassew, Signora President f'kull pajjiż irridu naraw minn fejn ġejjin dawn il-pajjiżi u ekkux qed jiżviluppaw federazzjoni tajba. Jiena kont kap tal-osservatur fl-aħħar rawn tal-elezzjonijiet sente ilu u jiena stabbilejt eh, rakkomandazzjonijiet fir-rapport ta' ħari tiegħi. Jiena sodisfatt li ngħidilkom milli l-pajjiż ipprova jimplementa xi uħud minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet, pereżempju il-Patt Internazzjonali dwar id-drittijiet ċivili u politiċi dan qiegħed jiġi implementat. Umbagħad Hemm ukoll il-firma għal-konvenzjoni kontra il tortura Huma qed jaċċettaw il-punt dwar id-diskriminazzjoni fost il-minoranzi din hija xi ħaġa tajba wkoll. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar il-grupp Ahmadi. u l-lista elettorali separata tagħhom jekk tiġi inkluda fil-lista ewlenija elettorali dan żgur ser ikun pass importanti biex titneħħa din id-diskriminazzjoni. Kellem għalej mess. Grazzi tassew. Jiena xtaqt ngħid illi din il-ġimgħa jiena ltqajt mal-Ministru tal-Minoranzi. Jiena kont sodisfatta illi u qed jipprova fil-ftajim bejn il-gruppi l-irtużi differenti dana kollu. Huwa ma xie jieġeb għall-mistoqsija tiegħi dwar għaliex il-Pakistan fil konsil ta' Dritt tal bnidan ta' Nazzjonijiet Uniti ma kienx ċar fuq l-opinjoni tiegħu dwar l-ordni nazzjonali fejn aħna konna ħan iġildu kontra l-blasfemija fl-organizzazzjoni differenti. Na naħseb illi din ma tamilx tajjeb għal ftejjim maħjar bejn il-gruppi religjużi nixtieq nara l-Unjoni Ewropea tirreaġixxi b'mod aħrax hawnhekk biex bekk deċiżjonijiet ġodda ma jimxu f'direzzjoni l-ħażina. L-Istati Uniti qed jagħmlu iktar mill-Unjoni Ewropea. Sur President, is-sitwazzjoni fil-Pakistan qiegħda tinbidel il-ħin kollu aħna rridu nosservawha mill-qrib biex ma nagħmlux żbalji. Hija xi ħaġa tajba illi l-gvern ħa miżuri biex jiddefendi drittijiet ta' minoranzi, pereżempju l-kwota ta' 5% fil-postijiet tax-xogħol ta' servizz pubbliku. Hija xi ħaġa tajba wkoll l-awtoritajiet qalu li kienu ser iħallu postijiet fis-Senat għal gruppi ta' minoranzi u għan-nisa. Iżda aħna rridu għamlu xi ħaġa, l-Gvern tal-Pakistan irid jagħmel xaħġa ħaġa dwar il-liġi tal-blasfemija tiegħu hemm ukoll il-pjena tal-mewt il-spis tintuża, il ċensura u l-persekuzzjoni u anke l-qtil tal-membri ta' gruppi ta' minoranzi il-kodiċi penali tal-Pakistan u kol trid tinbidel għaliex il-pina tal-mewt tapplika għal dawk illi jinsabu ħatja ta' blasfemija fis seklu 21 aħna ma nistax nistax nipermettu illi n-nis jilqatlu ħabba din ir-raġuni. Fl-aħħar l Revlu Bazescu. Grazzi, Sinjora President. Wara disa xhur ta' dittatorjat, l-elezzjonijiet fil-Pakistan nidew il-bidu ta' proċess ta' demokratizzazzjoni fil-pajis. Iżda sfortunatament Eh, Snjura Buttan ġiet assassinata ftit ġimgħat qabel elezzjonijiet. L-elezzjonijiet intrebħu mill-Partit Popolari fil-Pakistan. Ovvjament hija kienet il-mexxejja ta' dak il-partit. Hemm xi riformi li ġew imnedija mill-gvern. Kien hemm ukoll weda favur dialogu interkulturali u korrajna il-5% li ġew stabilita l-minoranzi għal postijiet tax xogħol fis-settur pubbliku. U l-Musulmani u l-btajja l-Musulmani mhux Musulmani ġew ukoll rikonoxxuti postijiet fis-Senat li ser jingħataw rappreżentanti tal-minoranzi. u wkoll nixtieq nisħa l-importanza tal-Pakistan biex aħna niġġieldu kontra terrorizmu. Issa il-Kummissarju biex u jieġeb. Madame et Monsieur les députés, l'Union européenne suit de près la. Signora President, signori, membri tal-Parlament europeo, l-Unjoni ila segwi mill-qrib dak li qed jiġri fil-Pakistan. Il-Kostituzzjoni tgħid li rid tkun l-ugwaljanza bejn ċittadini u salvagwardja tal-drittijiet tal-minoranzi. Il-Pakistan irnexxilha tikseb progress dan l-aħħar Permezz ta' adozzjoni tal-emendi għal-Kostituzzjoni saħħet ukoll ir-rwol tal-Parlament, sar progress ukoll f'dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem. Ġimnidi Ministru għal-Ministeru għal-Drittijiet tal-Bniedem u għal-Minoranzi U hemm ukoll komunità għal minoranzi li qed tiġi stabilita bħalissa l-Pakistan ir-ratifika il-Patt Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar drittijiet ċivili u politiċi. Dan huwa progress. Jekk dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implementati b'mod effettiv, iżda il-Pakistan irid jagħmel aktar sforzi il-minoranzi jkunu jistaw jitu integrati aħjar. Dan għandu jinkludi il-minoranzi reliġjużi. Issa reputazzjoni tal-Pakistan ġiet imħassra minħabba l-affarijiet li ġaru ġraw is-sena l-oħra fejn il-Kristjani nħarqu ħajjin wara attakki mill-estremisti fuq id-djar u fuq knisja. Dan kien attakki għal fuq xijat li dan kien riżultat ukoll ta' diskriminazzjoni kontra l ahmadi Issa dwar id-diskriminazzjoni kontra l-minoranzi reliġjużi, aħna fl-Unjoni Ewropea iddiskutejna dan fil-diskussjonijiet politiċi tagħna mal-Pakistan u ħadna għatta passi diplomatiċi mill-2007 ħna wkoll waqafna dialogu dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-qafas tal-ftejm ta' kooperazzjoni tagħna mal-Pakistan fejn aħna bdejna diskussjonijiet dwar il-gvernanza tajba f'dak li għandu id-drittijiet tal-bniedem l-Unjoni Ewropea dejjem insistiet li hawnhekk id-drittijiet tal-bniedem u tal-minoranzi għandhom jiġu mħarsa. L-Unjoni Ewropea wkoll fidan qafas ta' drittijiet tal-bniedem eh, dejjem qajmet il-kwistjoni tal-liġi blasfemika mal-gvern tal-Pakistan. Jider li dawk li huma favorija huma l-Musulmani, imma jiena naf li din il-liġi dwar il-blasfemija spiss intużat kontra l-minoranzi reliġjużi u li allegazzjonijiet folot ġew imnidija biex ikun hemm persegwitazzjoni personali. L-aħħar laqgħa tal-Kumitat Konġun sar fil-25 ta' Marzu ta' din is-sena. Ġurnata ta' qabel grupp dwar il-tmexxija, drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni ġie mlaqqa u dawn il-kwistjonijiet qajmu mal-awtoritajiet tal-Pakistan dak iż-żmien. Aħna wkoll ma kenniex problemi biex niddiskutu l-aġir tal-autoritajiet tal-Pakistan fil-konfront tal-minoranzi hawnhekk fl-Ewropa. Aħna wkoll se niddiskutu dan fis-summit li jmiss fl-4 ta' Ġunju. Parti kbira mill-popolazzjoni tal-Pakistan m'għandix aċċess għall-edukazzjoni. u permess ta' kooperazzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin nippruvaw inkatru l-aċċess għall edukazzjoni fil-pajjiż. Aħna nittamaw li fuq medda medja ta' żmien dan iwassal għal aktar tolleranza fir rigward tal-kunċett ta' libertà ta' reliġjon. Grazzi lil kulħadd. Grazzi, Komissarju. Jiena ċevejt seba mozzjoni ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu d-dibattitu, d-dibattitu sewwa malu u l-votazzjoni ser il-vot ser jittieħed wara dan id-dibattitu l umara nofsinar. nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa s-sitwazzjoni